ninformakom illi Juan Fernando Lopez Aguilar ħalla il-grupp ta' soċjalisti u demokratiċi u issa huwa membru mhux affiljat u dan jidħol fis-seħ mill-15 ta' April mill-lum. Naddu issa għal punt li